membri intlaqtu blikraħ u intom għandkom responsabilta lejn iċ-ċittadini li kol pjan be, għandkom pjan be fuq kollox? il sinjura Galpelċ għal-minuta.